Ġa ġebejtu eh, l-agenda ħarija kif ġiek preparat mill-konferenza president fil-laqqa taħħa tal-14 ta' Ġittembru tal-2000 eh, ta' jannar tal-2010 skont l-artiklu 1.4.7 eh, tal-Parlament Ewropew. Aħna s-saħna nadottaw l-agenda jumara wara liħor it-tnejn. Hemm xi kummenti li xtiqu tagħmlu fuq il-tnejn 15 ta' jannar? Le. Allora, Tnejn aċċettati, tlieta. 19 ta' jannar. Meta għed iżon f'moħħu eh, l-avvenimenti ta' Haiti u wara li konsultajna l-gruppi politiċi jina nixtieq nipproponi dan din l-emenda. Aħna il-dikrazzjoni tal-Komissjoni Ewropea mill-ħamis ħan eh, meċxuwa u namlu għal ewwel punt ħan ikkonsidraw it-tlieta tkun dikjerazzjoni ta' rappresentant għolli tal-Unjoni Ewropea għal eh, affarijiet barranin u sigurtà u deputat president tal-Kommissjoni Ewropea. Fl-istess ħin aħna ħan spostaw mit-tlieta għal ħamis dikjerazzjoni ta' rappresentant olli għall-Unjoni għal affarijiet barranin u għal politika sigurtà u viċi president tal-Kommissjoni dwar dwar ir-relazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ma' Tunizija ħaġa li ħad tiġi tkun dikjarazzjoni tal komissjoni Ewropea. Allora aħna qed impartu il-ħinijiet li huma allokati ġifieri il-Ħajti it-tlieta għada u Tunizja il-ħamis. Hemm xi kummenti? Le. Grazie ħafna, President, il-kellim, eh, għalek għas-sena ġdida jien xtaqt eh, nsaqsi dwar rizoluzzjoni tal-ħajti għax aħna xtaqna nipproponu rizoluzzjoni li għandha tiġi votata fi frar. Iva, eh, eh, dik hija ħaġa li ħadkun fil-punt li miss. Le. M'hemmx kummenti allura ħajti trattawa għada u l-Tunizija nħal leja l ħamis Issa dwar id-dibattitu tal-Ħajti. Fuq il-Ħajti,